Għal dastant il-minuti huma approvati. Naddu għal prezentazzjoni minħat tal-Kunsil tal pozizjoni tiegħu dwar l-abbozz ta' budget ġenerali għas-sena finanzjarja 2014. Xtieq ngħidilkom li għad-diskussjoni m'għandniex il-proċedura catch DI u lanqas ser naċċettaw il-karti blu. Naddi l-kelma l-ewwel qabel kollox lill-Onorevoli għal-ġiman ta' Srimkonas fisem il-Konsil. Uh, thank you, Mr. President. Grazie, President. Sul President, zis membri tal-Parlament Ewropew. Jien onorat li l-lum niprezentalkom il-pozizjoni tal konsil dwar l-abbozz ta' budget għall-Unjoni Ewropea sena finanzjarja 2014 l-ewwel budget annwali taħt il-qafas finanzjarju multjanwali l-ġdid. Din il-pożizzjoni ġiet adottata mill-Kunsill fit-2 ta' Settembru. Sur President eżis membri, diġà mill-bidunet jiena nixtieq serħilkom raskom illi l-Kunsill huwa lest illi jaħdem kemm mal-Parlament kif ukoll mal-Kummissjoni fil-ġimgħat u xhur li ġejjin sabiex Nizguraw ftejn dwar budget realistiku u bilanċat għall-2014. Kooperazzjoni mill-qrib u kooperazzjoni effiċenti hija meħtieġa sabiex nilħu dan il-għan il-Konsilu għall est illi jaħdem b'mod kostruttiv u fl-ispirtu ta' kompromess. Jiena qed nieħu gost nara illi trilogu budgetarju illi seħ il-ġimgħa li għaddiet fit-3 ta' Settembru kien wieħed pożittiv u li qawwilna qalbna. Jiena kon sodisfat mod partikolari li nara li aħna u intom l parlament Ewropew u aħna l-Kunsill naqblu dwar il-priorità għolja li aħna nagħtu lill-programmi u l-azzjonijiet li jappoġġaw l-impjigi u it-kabbir. Nixtieq nisħaf dan ir-rigward illi il-Kunsill mod ġenerali jaċċetta l-ammonti li ġew proposti mill-Kummissjoni fl-abbozz ta' budget tal-2014 għal l infi operattiv kollu marbut mal-programmi taħt il-qafas finanzjarju multijanwar il-ġdid. Jien nixtieq ngħidilkom illi itnaqis kollu li ġi propost mill-Kunsill f'din il-pożizzjoni huma huwa bażat fuq analiżi dettaljata tal-implementazzjoni probabbli tal-programmi u l-azzjonijiet konċernati u li l-ebda approċ ġenerali jew inkella tnaqqis mhux ġustifikati, tnaqis bla bażi ma ġew applikati. Il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-ewwel abbosta budget taħt il-qafas finanzjarju multjanwali l-ġdid jagħti prevedi f'ċifri assoluti wieħed erba' 2.9 biljun f'impenji u wieħed u 135 miljun f'pagamenti. Dan ġie appoġġat mill-maġġoranza l-kbira tal-Istati membri. U hawnhekk kien nixtieq niġbed l-attenzjoni tagħkom għal tliet elementi importanti illi jiffurmaw il-bażi il bażi tal-pożizzjoni tal-Kunsill. L-ewwel net il-Kunsill iddeċida li jagħti priorità lill programmi u azzjonijiet illi huma nfassla sabiex l-Ewropa tarġa' tirpilja fir-rigward ta' tkabbir sostenibbli u inklusiv u impjiegi kif ukoll għandi speċifiċi ta' politika marbuta mal-impjiegi għażaża, riċerka l-Erasmus u l-SMEs. U koll jixpruna l-finanzjar tal-ekonomija. It-tieni net. Il-Kunsill qis ukoll l-isforzi kontinwi li saru mill-Istati membri sabiex isaħħu l-baġis nazzjonali tagħhom. Enfasi partikolari saret fuq li nżommu taħt kontroll l-infiq amministrattiv f'konformità mal-politika domestika tal-Istati membri u bekk napplikaw maniġjar finanzjarju sot. Il-Konsil propona li ħalli ċertu marġni taħt il-limiti minimi tal-qafas multianwali sabiex ikun jista' jkampa jekk ikun hemm xi sitwazzjonijiet mhux previsti. Sur President eżis membri, jiena issa fil-qosor ser nitkellem dwar l-elementi jew l-enin tal-pożizzjoni tal-Kunsill f'kull intestatura u sottointestatura tal-qafas finanzjarju multianwali. Ser nibda bl-ewwel heading, l-ewwel intestatura, it-kabbir għaqli u inklusiv. Il-Kunsill jagħti importanza partikolari li din testatura għaliex din tikkorrispondi għal settur fejn l-azzjoni tal-Unjoni Ewropea għandha valur miżjud ta' sinifikat u għanda rwol ewlieni fil-kuntest tal-Istrateġija Ewropa 2020, mod partikolari fejn riċerka il-kompetittività, l-imprenditorijat u l-innovazzjoni. Taħt is intestatura wieħed għal kompetittività għad kabbiru l impjiegi il-Kunsill appoġġa l-att azzjonijiet li favorixxu l-kompetittività l-iktar ta' kumpaniji żgħar ta' daqs medju wkoll għall-investiment fl-edukazzjoni u fil-ħiliet umani permezz tal-programm Erasmus for All. It-tnaqqis il qegħdin naraw f'dan is-sotton is-sotton testatura hija fukata fuq proġetti ta' infrastruttura kbar skont il-kapaċitajiet ta' sorbiment. It-tnaqqis illi qed japplika l-Kunsill għal proġetti kbar bħal liter u Trans-European Networks huwa f'konformità mal-approċċ illi dan l-aħħar ġi suġġerit mill-Kummissjoni sabiex ikun hemm front loading tal-appropriazzjonijiet tal Horizon 2020 Erasmus u Kozme għall ewwel snin tal-qafas multianwali finanzjarju l-ġdid u li namlu tajjeb għal dan l-antiċipar għal dan il-front loading billi nipposponu ċertu nfi għal proġetti kbar għal aktar tard. Għasnin ta' wara l-Konsillu kolli prova jassigura livell xieraq ta' appropriazzjoniet ta' pagament għal azzjonijiet strutturali. U bekk taħt sottontestatura u be il-kohezjoni ekonomika u soċjali u territorjali huwa qal li l appropriazzjoniet ta' pagamenti għandhom jikbru b'7.5% meta mqabbel mal-2013. F'konformità Mal-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta' 27-28 ta' Ġunju l-allokazzjoni ta' 6 biljun euro għall-inizjattiva tal-qatt għall-inizjattiva tal-impjiegi għaż-żgħażagħ ser tippermetti illi jiġu allokati l-ewwel flejes għal reġuni li għandhom rati għoljien ta' qatt u dan ser jibda f'jannar 2014 fir-rigward tat-tieni intestatura it-kabbir sostenibli u rizorsi nazzjonali. Il-Kunsil qegħdin qed jipproponi li jistabilizza r-livell ta' appropriazzjonijiet viżavi l-2013. Xorta waħda il-Kunsil jaqbel illi iżid biftit l-appropriazzjonijiet għall infiq marbuta mas u pagamenti illi għaw taħt il-garanzija tal-bidi Ewropea 0.27% it-naqis f'din l-intestatura ser jiġi mqassam għal Fond tal-Agrikoltura l-Zvilupp Rurali u l-Fond Ewropew Marittimu għas-sajt. Dan bażi tal-aħħar informazzjoni li għandna u dawn huma soġġetti għal reviżjoni wara li jkun hemm il-preżentazzjoni tal-Kummissjoni tal-litra tradizzjonali tagħha li temenda fil-ħarifa. L-intestatura tlieta, s-sigurta u ċittadinanza, l-Kunsilja appoġġat tnaqqis modest għall eh, proporzjonijiet ta' pagamenti u tampenji u jqis l-assorbiment meħtieġ. Il-Kunsill jappoġġa wkoll il-preparazzjonijiet tal-Kummissjoni viżavi l-azil u l-migrazzjoni inizjattivi fis-settur tal-frontieri esterni, l-ġustizzja sigurtà interna, saħħa pubblika l-protezzjoni tal-konsumatur. Viżavi intestatura erba, Ewropa globali. Il-Kunsill jistabilixxi livelli ta' proporzjoni ta' pagamenti u tempenji fuq livelli aktar baxxi minn dawk li proponit il-Kummissjoni sabiex jirrifletti aħjar l-implementazzjonijiet tal-budget attwali u dawk tal immodi u jqis ukoll il-kapaċitajiet realistiċi ta' assorbiment din il-testatura flimkien mal-1 A u wieħed B u testatura 2 ja soġġetta stqarrija dwar la proporzjonijiet ta' pagamenti fejn il-Kunsill jistidan il-Kummissjoni sabiex tressa' Abbosta budget emendatorju jekk l-appropriazzjoni ta' pagamenti fl-2014 ma jkunux biżejjed sabiex ikopru l-infiq ta' dawn l-intestaturi. Frigwar tal-intestatura ħamsa, l-amministrazzjoni l-konsiljara fl-isforzi illi saru mill-istituzzjonijiet sabiex jiġi limitat, tiġi limitata zida fl-istimi tal-budget u dan jinkludi it-naqis fin-numru tal-personal f'konformità mal-mira ta' 5% fil-perjodu 2013 sal-2017 madana kollu. Ġew identifikati aktar potenzjali ta' tfaddil ta' frankar il-Kunsil qed jipproponi li jneħħi l-appropriazzjonijiet u dan jinkludu l-istimi tal-istituzzjonijiet marbuta mal-aġġustamenti tas salarji fl-2011-2012. il kunsil jikkonsidra l-istituzzjonijiet m'għandhomx jantiċipaw id-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar din il-kwistjoni ġie adottata approċċ simili fil-kwistjoni tal-aġenzijiet ċentralizzati kollha fejn il-Kunsiliva jappoġġa tnaqqis paragonabbli għal appropriazzjoni ta' pagamenti u tampenji u dan għandhom ikunu marbuta mal-numru ta' personal. Il-Kunsill ma modifikax il-bidla tal-Parlament, il-sezzjoni tal-Parlament Ewropew tal-Budget. L-aħħar intestatura il-kumpens il-Parlament jaqbel ma' livelli ta' proporzjonijiet li ġew proposti mill-Kummissjoni President eżis membri jiena konvint il il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar la bosta budget tal-2014 jirrappreżenta l-bilanċ meħtieġ bejn il-ħtieġa li wieħed iqis is-sitwazzjoni ekonomika imwera fl-Istati membri u li nassiguraw appropriazzjonijiet xirqa fil-budget tal-Unjoni Ewropea sabiex jiġu appoġġjati programmi u azzjonijiet ġodda. Nipromovu tkabbir u konsolidazzjoni fiskali għaliex dawn isaħħu lil xulxin. Aħna naqblu dwar l-importanza u l-valur miżjud tal-programmi u tal-azzjonijiet illi jitwetqu fuq livell Ewropew u kulħadd jappoġġa il-finanzi tiegħu. Anke l-Ministri tal-Finanzi qed jagħmlu aħna l koll marbuta mal-għanijiet ta' disciplina budġetarja u il-miri nazzjonali sabiex jitnaqsu jitnaqas il-level ta' dejn u deficit. F'dan l-isfond kull budget tal-Istati membri għandu pis fuq il-budget Ewropew. Dan huwa limitu illi jinvolvina l-koll. U jikkonċernana l-koll bekk aħna rridu nagħtu ċertu priorità u nsibu l-aħjar bilanċ, rridu nassiguraw minnaħa naħa li kunem l-implementazzjoni fil-wat tal-programmi u tal-azzjonijiet u minnaħa l-oħra rridu li nillimitaw id-deficit stana fil-budget nazjonali għal livelli meħtieġa jiena ser inserraħ fuq l-appoċ ta'kom u li jintom tifmuni għon f'dan il rigward President, eżis membri, il-budget tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014 ser ikollu rwol kruċali sabiex jappoġġa l-ekonomija billi jaġiċi bħala xprun għat kabbir għall-impjigi u kol sabiex ikunem eh, investimenti fil-kapital uman jina nittama illi dan il din il-mira ser tmexxi diskussjonijiet tagħna fix-xhur li ġejjin u aħna qegħdin nippruvaw insibu ftehim dwar il-budget għas-sena finanzjarja 2014. Grazzi tal-attenzjoni. Mr. Eh, eh, Rimkusas I give the floor to Mr. Le Issa nadil kelma l sur Lewandowski, ek joġbok komissarju, president, sur ministru, eżis membri, illum għanna għandi t-tieni opportunità wara trilogu illi nesprimi tħassib tiegħi bil-qari tal-Kunsill fir-rigward tal-proposta budġetarja l-2014. Meta prezenta l bozza l 2000 meta prezentajna l-abbozz l 2014 il-messaġġ tagħna kien ċar ma jistgħu jibqgħu serin bħas-soltu l-affarijiet. Għal ħafna raġunijiet, aħna dan qed nagħmlu f'kuntest speċifiku fejn għanna negozjati avvanzati għal MFF il-limis u dan qegħdin nagħmlu aktar tard mis-soltu f'Ġunju sabiex ikonna punt stabli ta' referenza għal budget tal-bosta budget li jmiss iżda minħabba ceilings baxxi tal-perjodu ta' bidu għal perspettiva finanzjarja li jmiss il-proposta tagħna kienet f'impenji b'6% iġifieri 9.1 biljun euro anqas minn dak li aħna neħtieġu għal din is-sena u f'termini ta' pagamenti bi 8.4 biljun euro inqas minn dak illi aħna neħtieġu għal 2014 Bekk ma nistawx nibqaw għadin bħassoltu, nibqaw innaqsu. U jina mħasseb bil-qari tal-Kunsil illi għadu għaddej bil-mod tradizjonali ta' tnaqqis tiegħu ta' livell li diġa huwa għabbax għal-2013 jgħat naqqas l-impenji b'240 miljun l pagamenti b'aktar minn biljun. Apparti minn hekk jiena ma tantx qed nara loġika fil-qari tal-Kunsill fil-mod ta' kif sar it-tnaqqis Per eżempju, fil-kuntest tal-wedit kollha, aħna nafu li aħna irridu nużaw l odot kollha li għandna disponibbli sabiex insaħħu it-kabbiru l kompetitività fl-Ewropa kupru dajjef ħafna tal-Ewropa din is-sena u s-sena d-dieħla dwar tnaqqis fil-fondi strutturali. Dan huwa strument, l-istrument illi jipromuovi it-kabbiru l kompetitività L-ikbar tnaqqis fil-volum eh, tiegħu huma fl-intestaturi li huma marbuta mal strument reali għal kumpaniji żgħar u ta' daqs medju bħal Kozme u koll riċerka u l-iżvilupp bħal Horizon 2020. Dak li tnaqqas ukoll kien l-appoġġ amministrattiv u l-infiq għal-riċerka u l-infrastruttura b'mod illi ta' bilħaq tista' tagħmel dannu, tista' tagħmel ħsara għall-implementazzjoni ta' dawn il-programmi. Frazzjoni esterni Is-Sirja pereżempju dak li qed jiġri madwar l-Ewropa itnaqqis għal darb'oħra. Jappoġġaw eh, it-tnaqqis li jappoġġaw l-infiq jistgħu jkunu taħsara eh, fil-konfront ta' relazzjonijiet tagħna mad-dinja esterna. Imma nistax nispjega dan it-tnaqqis. Aħna neħtiġu marġni għal flessibilitajiet, żviluppi mhux mistennija għal 2014 Dan huwa fin-natura tal-flessibilità tal-istrumenti li aħna nimmobilizzawhom il fuq mis-ceiling u mhux taħt is-ceiling. Din mhijiex l-aħjar ġustifikazzjoni għaliex aħna nħallu dan il-marġni għas-sena d-dieħla dan l-isforz kontinwu li naqsu dak li diġà naqqas biżejjed. U forsi mhux biżejjed sodisfaċenti, mhux qed jissodisfaħ tiġijiet tal-2014 din hija xi li tħassibni immens. Għaliex aħna nafu x'inhu ċiklu ta' ħajja ta' ħafna mill-proġetti kbar fl-Ewropa. Dinja l-2014 u anke l-2015 nafu xin is-sitwazzjoni fl-Ewropa u fis-suq tax-xogħol fl-Ewropa u bekk. Jiena nemmen illi aħna rridu nagħmlu sforz din id-darba forsi l-laqa konġunta tagħna dwar l-iżviluppi dwar il-pagamenti tista' tkun opportunità sabiex niddiskutu l-iżviluppi fil-pagamenti u fej waslu proġetti kbar fl-Ewropa bħalissa. Jiena favur li konna din l-opportunità illi niddiskutu approċ sot sabiex namlu il-budget tagħna f'dan iż-żmien kritiku ta' rkupru fl-Ewropa dan huwa budget speċifiku immens, 90% tal-appropriazzjonijiet huma jew dawk eh, tal-infiq mhux differenzjat jew inkella r-rals u 10% biss huwa għal proġetti il-ġodda għal perspettiva finanzjarja 2014-2020. Għal aġġustament tas salarju iva mitnaqis imma jekk il-deċiżjoni tal-qorti tkun kontrarja dan għandu jiġi rkuprat dwar l-aġenziji iva approċ stret ħafna tnaqis ta' 5 u dan jenat ukoll fil-ftejn fejn jgħidu l-istituzzjonijiet kollha għandhom jagħmlu tnaqqis buħed fil-mija u kull istituzzjoni għandha dan l-obbligu. Bekk qed nistaqsi lill-Parlament għazis membri sabiex iqis dawn l-argumenti meta huwa jħejji l-qari għal-2014 u l-budget tal-2014 jina grat ħafna għall-Anjen jensin u l-sforzi fil-tħejja tal-lista dwar il-proġetti pilota u l-azzjonijiet ta' tħejjija u jina nittama li jkollna kooperazzjoni tajba fil-proċedura. Issa aħna rridu illi nfaslu budget u nqisu dak li diġa nafu l-ewwel net. Dan għandu jikkonforma ma l-aħħar ftejimiet tal- perspettiva finanzjarja 2014-2020 front loading jew l back loading imma l-iktar il-front loading ta' Cosme Erasmus u Horizon 2020. It-tieni jitra ta' emenda għandha tkun waħda ta' rutina dwar l-agrikoltura u s-sajt. Ejaw nibqgħu ottimisti. Aħna nistgħu iva nwet u l-kompitu tagħna fi żmien ta' 21 ġurnata ta' konċiljazzjoni u iva din id-darba jista' jkollna riżultat raġonevoli ta' negozjati tagħna. Lewandowski, Mr. Grazzi. U issa nagħti l-kelma lis-Sinjura Monika Holmajer, rapporter għall parlament Ewropew. Sur President, President in Officio, Kommissarju, Signori. <clears throat> Forsi nista' nibda billi nagħmel xi kummenti ġenerali dwar il budget tal-2014 qabel ma nkompli fuq il budget speċifiku tal-Parlament Ewropew Jina smajti prezidenza tal eh, konsil tal tgħid dan u jien rispetta li huma ma jridux jaraw eh, tnaqqis ġenerali imma rridu ikunu kawti fuq dan li jena e, nafas fuq u li daw għandu jisir tnaqqis f'dak li għandu xaqsam mal irridu kunem eh, rabta ma tnaqqis budgetarju fl-istati membri inħossu l kull tnaqqis li jisir għandu jisegwi approċ ġenerali illi għamil sens allura nixtieq nibda billi nesprimi l-appoġġ tiegħi għal għal kellima li jmiss li ħat tkellem warajja, Sinjura Jensen, dwar il-budget parlamentari forsi nista' nżid l-ewwel net dan. Il-Parlament Ewropew għandu rieda li jimxi l-budget tiegħu skont ir-rata tal-inflazzjoni. Inħossu li għedin f'sitwazzjoni partikolari fil-Parlament Ewropew dinija minħabba l-fat li f'din dal-periodu tal-leġizlazzjoni aħna nistgħu nistennew diżida ta' 2.2% sempliċement rridu nifmu li demokrazija għandha ċertu prezz. Din hija xi ħaġa li aħna ma nistgħux nibdlu. Ovvjament, aħna nkomplu, ħajjina nkompli naħdem fiħdan fil-qrib mal-Kumitat tar-Reġjuni u ma' oħrajn u għadna ma, ma speċifiċajnix lebda figura sissa. Naħs nispera li den iktar il-qoddim inkunu nistgħu noħorġu bil-figuri ma li jispiċaw diskussjonijiet. Ovvjament il-budget tal-Parlament Ewropew e, mistenni jkun budget ta' u wkoll. Aħna mhux se nkunu iktar nistennew li konna figuri ta' tkabbir ta' 1.3% li jkun liljen mill-ispiża tal-elezzjonijiet u anka f'dak għandix tasamma l-Kroazja. Unbat, l-istituzzjoni kien nixtieq nirreferi b'mod partikolari għal servizz estern tal-Unjoni Ewropea, l-impressjoni tiegħi hija u din kienet partikolari l-kas tul id-diskussjoni ta' trialogu jimminix zgura għadni jekk il-Kunsill u wix vera impenjat fuq l-eżistenza ta' dan is-servizz estern tal-Unjoni Ewropea hemm wieħed punt seba' fil-mija żieda għall-istituzzjoni li għadha qiegħda tiġi maħluqa hija biex ngħidlek modesta bħala żieda. Allura jina naħseb li waqgħet importanti li għandna nħassu b'attenzjoni kbira fuq il-budget ta' servizz estern tal-Unjoni Ewropea speċjalment dak li għandu x'jasam ma' sigurtà. Mbagħad forsi fid fi dawl tal-affari Snowden, hemm bżonn iktar kawti u nħarsu l-aspetti tekniċi. Mbagħad bħala istituzzjonijiet oħra dak li għandu x'jaqsam magħhom jiena minix konvinta li aħna zammejna mat termini tal-qafas ta' analiżi li aħna qbilna minnu. Jiena grata li l-Kunsillu għal-estijiet kien dwar dan fin-negozjati tiegħu tagħna jiena nibza' illi illi illi għedin naslu biex titnaqqas ċerta rata tal-bejtment u e, fil-mixja, fil-ġirja tagħna biex aħna naħsbu fuq e, it-tnaqqis. Grazzi sa' Sinjora Jensen. Grazzi, ċe? Ir-reazzjoni immedjata fil-Parlament f'dak li għandu xaqsam mal-kunsil hija dik ta' diżappunt. Speċjalment fl-areas li suppost għandhom jiggarantixxu tkabbir u impjiegi. Aħna nafu li li hemm dubju jekk nistawx nirrispettaw l-impenni li konna minna di miex aċċettabbli. U anka minna tal kummissjoni kienet ta' 5-6% anka l-dis-sena. Allura il-Kunsill qed jaħseb fuq l-ammonti fuq ir-riċerka u l-innovazzjoni u dan qed imur kontra l-ftehim illi wasal mal parlament fl ulju fuq mal-MFF illi il-pagamenti għandu jimxu l-qoddim fl-2014 għall-R&N. Huwa skandlu li il-Kunsillijiet jonqos minn qed imur lura mill-weda tiegħu. Aħna rridu nippumpjaw fejn miktar flus kif konna wedna f'dak li għandu xaqsam ma tkabbiru impjiegi. Mbagħad hemm erja zoħra fil-budget fejn appropriazzjonijiet huma qegħdin lura Umbat għanna s-situazzjoni fis sirja fejn għanna eh, għad kbir ta' refugġati li se jaffetwaw u koll il-budget. U aħna unnek diġa nafu illi dawn huma li ma nistgħux naċċettaw. Imbagħad hemm l-appropriations għall-aġenziji aħna ma naqblux mal-Kummissjoni imma nixtieq ngħid illi l-awtoritajiet ta' supervizjoni għas setturi finanzjarji li aħna nkunu attenti ħafna fuq kif ħaj jiżvolġu il-diskussjonijiet. Issa, qed naraw il-kwistjoni tal-pagamenti fil-budgets il għaliex meta jidħlu l-invoices u dan fisser li għal ħafna snin aħna aċċettajna u zamejna l-ammonti lura immissa tant edin l-isfel li eh, qed ikun hemm loġieħ u l-Kummissjoni mhix kapaċi lanqas tirrispetta l-pagamenti li għandha tagħmel u s-sena diħla l-affarijiet ħajmorru għar għallar u dinja inaċċettabbli. U allura l-Parlament se jiffoka ħafna ħafna mill-qrib fuq il-payment appropriations fid-diskussjonijiet li ġejjin. B'mod ġenerali, Da mhux se jkunu negozjati faċli u d-diemna se jkunu negozjati marbuta ovvjament ma' negozjati fuq il-budget e, eh, li qed jinbidlu immanka minn issa jien nixtieq ngħid illi nirringrazzja l-Presidenza Litwana u s-Sur Kanas għax xogħol li jagħmlu anke qabel eh, diskussjonijiet jiena nemmen f'kooperazzjoni tajba f'pajjiżi ngħid li fejn hemm eh, iċ-ċans li nagħmlu xi ħaġa nagħmluha u m'għandix dubju li l-Presidenza Litwana hija kapaċi li tasal għal ċerti soluzzjonijiet imma naf li intom ħatkunu f'diffikultajiet eh, f'diffikultajiet eh, ma' dawk il-pajjiżi, ma' dawk l-istati membri li sempliċiment kull ma jridu għal jifadlu, jifadlu, jifadlu. U naraw, rridu npoġġu l-Komissjoni fi pożizzjoni fejn tkun kapaċi tħallas il-pagamenti li għandha tagħti. Grazzi issa, Sinjora Jensen Issa l-kelma li sur għalen la massurem. Sur President, grazzi ħafna tal-kelma. Għan jitkellem bizdarba fuq l-abbozz tal-2014 u il-bagġis l da u it-tnejn umma għandhom l-istess eh, eh, constraints politiku li għandhom. Dan ifisser li għandek 28 gvern li jkun irrit jaqbel fuq il-livell aktar li ma l-Ministri tal-Finanzi eh, mumiex qegħdin jaqblu. Għandek tnaqqis li jett u e, proposti tal-Komissjoni daw jmurru jmorru flimkien. Il-Komissarju għal dan b'mod elokwenti u anka rapporter għanna riċer, budget ta' riċerka, eccetera, eh, fondi strutturali, il-mistoqsijiet joħorġu il-koriper xużu għandu jekk mhux lest li jagħti id-direzzjoni lil ministri dwar kif joħorġu bid-deċiżjoni tajbin. U għal Parlament Ewropew li assigura illi il-ministri jobbligaw il kapital tal-gvernijiet biex jobdu daw il-ftejmiet, aħna domna xur biex ninnegozjaw dan il-qafas eh, ġenerali. U dan li votajna liħ fil-parlament fil-lulju li għadda kellu maġġoranza kbira ħafna. Issa wasal iż-żmien li kulħadd juri eh, ir-rieta tiegħu, ir-rieta tajba u nonoraw il-wedit solenni li għamilna aħna l-koll ed ħdimna fuq il-prinċipju li xej ma jinqabel qabel ma nkunu qbilna fuq kollox. U dan irid jiġi implementat. Il-kwistjoni hija ta' pakta sunt servanda kif ngħidu bil-Latin. dil ġimaħna ħna ħan nivvota fuq l-ewwel parti tal-Missing Appropriations u hemm għandna 3.9 biljuni u sakemm ma jkollniex ftehim uffiċjali mill-korp li għandu l-fiduċja tal-Kunsil f'dak li għandu xaqsam mal budget qafas budgetarju bejn l-2014-2020 qabel ma jiġi votat f'dil plenarja. Aħna konna skedajna dil-votazzjoni f'din is-sessjoni, suppost kellu jsir għada. Id-data issa iċċaqalqet għat-2 ta' Ottubru ġit posposta b'xar u jekk hemm bżonn ipposponu għal darbora. Sadattant aħna ikun kellna eh, laqa triparti ta' nixtieq ringrazzja l-Presidenza Litwanja tal-li qablu fuq dan il-prinċipju naf l presidenza ta' qabel ma kienx kontenta b'dan nispera nkunu nistgħu insolvu eh, il-problemi kollha għall-2013 u 2014. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna sulla massur u issa l-kelma eh, għal darbohra l-sur minn kunas għal-Kunsill. Grazzi, President, onorevoli membri, nishtiq nirringrazzjakom il-koll, anka l kommissarju, il-rapporters, l-onorevoli Hubner, u l-President tal-Komitat Budgetarju għal rimarki utli ħafna, opinjoniet utli ħafna u f'dan il- punt aħna nikkonsidraw illi fil-fatt aħna għanna qed nifmu aħjar x'għandna fuq il-mejda biex aħna naħdmu fuqu dwar il-proposta tal-proposta tal-budget tal-2014 u għallan aħħari tagħna u naħseb aħna wasalna f'din il-mira għax dan jiftaħ il-bibien għalina biex aħna nibdew negozjati reali fuq il-budget tal-2014 fix-xhur ġejjin u għal darbuħran jien inħoss li diskussjoni tal-lum kienet punt ta' tluq tajjeb ħafna biex aħna nimxu l-qoddim. Jiena nixtieq nżid li aħna nserħu fuq ir-rapport tal-Kommissjoni, ovvjament, ella li xuwa hija tradizzjonalment għandha rwol ta' honest broker f'din il-kwistjoni kollha. U nirringrazzja l-Kummissarju preżenti nassigurakom li l-prezenza tiegħi, il-prezenza Litwana, ħanamlu l-almu kollu tagħna biex aħna naslu riżultati pożittivi. Nirringrazzjakom il-koll għall-attenzjoni tagħkom u nixtieq l-Parlament kull suċċess fl-eżaminazzjoni tal-pożizzjoni tal-Kunsil fil-ġimmat li ġejjin u għana nħarsu l-qoddim f'negozjati fl-imkien f'Ottubru f'Novembru. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Id-diskussjoni fuq dan is-suġġetti għal samaluqa. U issa ngħaddu għar-rapport hekk sejjaħ Lavija. Ir-rapport huwa Giovanni Lavija. Qed nitkellmu fuq